Okay, colleagues, we move to the explanation of... Tajab, kollegi nandu għal-spiegazzjoni tal-votazzjonijiet. Rapport ta' Signora Grisberg, naddu l-ewel kellim u għas-Sur Deva. Unek minuta kjoġbok, Sir Deva. Mr. Deva. That's mine, I'm a director Mr. Deva. If you wish to speak, if not, okay. it's no problem. Jek tixtieq titkellem, jekk ma tixtieqx mhux problema, Sur Deva. Signora President, mm, waħda mill-iktar affarijiet importanti li rajna mit-tradizzjonijiet legali tagħna fir-Renju Unit hija it-tradizzjoni tal-Manja Karta li ħadd m'għandu jinżamm jew jipproċessat jew inkella arrestat bla raġuni ma jistax jinżamm fil-ħabs għal perjodu twil ta' żmien mingħajr raġuni din it-tradizzjoni li kulħadd eh, anka il-re, mm, innifsu. nifsu li huwa taħt il-liġi, li huwa kopert mill-liġi, xi ħaġa importanti ħafna fis-sistema legali tagħna. Preżunzjoni tal-innoċenza sekemm inti ma tkunx dikjarat ħati. Jekk aħna għandna struttura ikollna struttura differenti, allura l-istat hemmhekk isir il-msieħeb dominanti u il- iċ-ċittadin isir l-imsieħeb eh, ta' grat iktar baxx. Meta jkun hemm provi li inti ħati, inti mbagħad tiġi meħtieġ li tgħid x'inhuma id-drittijiet taċ-ċittadin l-ewwel. Grazzi Sur Deva, tit il-President, nadu Sinjura Morvaj. Grazzi ħafna. Dwar prezenzjoni tal-innoċenza, din dan huwa rapport importanti ħafna jina votajt favur. U koll minħabba l-fat li l-prezenzjoni tal-innoċenza huwa fil-fat prinċipju li huwa importanti ħafna għad-ċittadini biex niddefendu l-individu, l-ċittadin kontra il-poteri eccessivi. Mod partikolari meta orti kas fil-qorti jiġi motivat minn raġunijiet politiċi, bħal per eżempju kif ġara fil-Rumanija kontra l-Ungerizi fil-kas eh, msejja iġdvan beke. Għalek il-prezunzjoni tal-innoċenza hija importanti. Il-provi għandhom jaqgħu fidejn l-autoritajiet. L-autoritajiet għandhom fil-fatt jippreżentaw evidenza biex juru li persuna tkun ħatja. Dan fil-fatt ma seħx. L-arrest ta' persuna jew li tpoġġihom fil-ħabs għal perjodu qasir u il-kellim ġi interrott. Is-Sur Special. Grazzi. President, jina votajt favur dan il-rapport. Fi dibattitu tal-bira jina spiegajt għalfejn naħseb li huwa importanti li ikonna eh, kodiċi ta' proċedura uniku ġewwa l-Ewropa eh, għanna il-mandat ta' arrest Ewropew, etc. U dak li ma kellix ħin ngħid u li u importanti li la bot ġi għadda fil-fat skont il-verżjoni tal-Parlament Ewropew li nħa uħut minnu nuqqasijiet tal-proposta tal-Kummissjoni. Huwa tajjeb li nħassru l-eżenzjoni tal-regola li dawk li għatu l-prova għandhom dejjem ikunu minnaħa tal prosekuzzjoni l-istatu mhux iċ-ċittadin, ma nafx għalfejn il-Kummissjoni ridet tneħħi dan il-prinċipju fundamentali. Mbagħad hemm bosta interpretazzjonijiet li ġew irfinati bħal pereżempju definizzjoni tal-proċeduri kriminali. Ġifiri, il-verżjoni tal-Parlament hija ħafna ħjar. Mr. Mami Mamikens. Grazie, President. il prezunzjoni tal-innoċenza huwa hija waħda mill-iktar ah, kwistjonijiet importanti fis-sistema legali din hija bħal bibja u il prezenzjoni tal-innoċenza hija importanti ħafna. L-idea hija waħda tajba ħafna u naħseb li għandha issir jiena nappoġġa id-deċiżjoni tal-lum u naħseb li f'proċeduri kriminali U importanti ħafna eh, li persuna tkun ħatja sama tiġi dikjera ta' ħatja u u il-kwistjonijiet nsemmija hawnhekk dwar il- eh, pista l-prov, il-burden of proof huwa ta' importanza kbira. Jiena nixtieq nerġa' ngħid mill-ġdid li votajt favur ta' dan għaliex jena naħseb li din hija ta' importanza kbira l iktar svilup minna naħa tagħna grazzi. Sir Kelly. Grazzi jena votajt favur ta' dan ir-rapport u jiena kuntent li Oħrajn nifutaw kol favur, eh, għaliex huma ta' importanza per eżempju l-proibizzjoni ta' autoritajiet pubbliċi li jagħtu informazzjoni l-istampa jekk din tkun marbuta mal-preżunzjoni tal-innoċenza dan huwa importanti ħafna. Mbagħad l-oneru tal-provi eh, is eh, jitratta ċertu informazzjoni dwar persuna akkużata eh, meta jsir il-ġudizzju anka meta l-akkużat ma jkunx jadem dan l-elementi kollha ma importanti ħafna biex nassiguraw li aħna jkollna sistema kriminali ġusta u li l-proċeduri kriminali jsiru b'mod trasparenti u ċar kemm jista' jkunu dan ovvjament jiddependi wkoll fuq kif jiddependi wkoll fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija għaqda ta' valuri li tirrispetta drittijiet ta' kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. Ndossur Hanan. Grazzi, Sinjura President. Tmimit sena ilu aħna sabili xejna il-prinċipju tal-habeas corpus li jinti mandekx tiġi arrestat jew mizmu minna l-ebda raġuni u issa fissem il-ħolqien ta' sistema Ewropea tal-ġustizja kriminali u anka l-mandat ta' arrest Ewropew dan il-prinċipju ġi abbandonat. Jina kont involut f'kas ta' kostituenza fejn zazuħ li f'każ ċar ħafna ta' identità żbaljata għamel sentejn f'ħabs fil-Greċja, 11 il-xar minnhom wieħed mill-iktar ħabsijiet kolla fl-Ewropa għal eh, eh, raġuni eh, li kienet bċar żball li immedjatament ġi meqjus bħala żball meta mar fil-qorti. Din miex prezunzjoni tal-innoċenza li inti tiġi miżmum mingħajr l-ebda akkuża ma ssir kontrik għal żmien daqshekk twil Eh, miex tajba. Għal daqstant, f'dan l-anniversarju tal-Manja Karta li qed jgħidulna li se nataw il-prezunzjoni tal-innoċenza eh, minnaħa tal-Unjoni eh, Ewropea din ta' insult għalija. Grazzi. Grazzi, nadur sa' Sur Polċak. Grazzi ħafna tal-li għaddejt il-kelma, Signora President. Jina nishtiq insemmi li s-sena l-oħra kien 800 sena sa mill-adozzjoni l tal-Manja Karta Libertatum u għalina bħala parlament kien meħtieġ li ninsistu mhux biss fuq il garanzija sostanzjali ta' e, proċess fil-qorti ġust imma wkoll dwar ir-regoli formali, ir-regoli proċedurali li huma fil-fatt l-istruttura ta' e, proċess e, ġust f'ċertu pajjiżi dawn il-prinċipji ħadmu tajjeb matul eh, eh, iż-żmien u huwa impossibbli li iddajjef ċertu garanziji, ċertu drittijiet mogħtija mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Niedem u anka dawk il-garanziji li ġew meqjusa bħala tajbin matul is-sekli dawn u meta jagħmlu l-qafas ta' proċess ġust eh, fil-qorti. Grazzi. Naddu rapport tal-Onorevoli Ford fuq it-tamil personali protettiv. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi. U Importanti ħafna illi ikunem miżuri sabiex niproteġu eh, nipproteġu il-tamir. Tan għandu storja importanti, għandu storja ta' mill-1989, u importanti ħafna li najdu li issa verament wasal iż-żmien li modernizzaw il-direttiva konċernata li dina hija meħtieġa għal suq komuni, jiena nemmen illi it-tamir it tamir tamir personali protettiv u importanti jekk nitkellmu dwar dawk li jitfunnar jew kalla dwar is-soldati u jew kalla nies oħra illi jużaw tip ta' tamir bħal dan. Għanna bżonn eh, regoli differenti dwar il-kwalità u dwar l-użu ta' dan it-tamir. Naħseb illi dan huwa rapport tajjeb ħafna. U għal darboħra jina nishtiq nifassi zejna fuzzajt favur il-rapport. Grazzi. L-Onorevoli Kelly, grazzi għal darboħra President, jina koll votajt favur dan ir-rapport, naturalment. Il-relatur, Sinjura Ford, għamlet ħafna xogħol siwi u ħaqqa tifħir. Jien qed kosti li issa prodotti ser ikunu suġġetti għal evalwazzjoni ta' konformità u li issa dettali ta' kuntatt ser ikunu parti mill-prodott sabiex ikun hemm awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq jina nappoġġa rapport u issejħa li jkun hemm obbligazzjonijiet lingwistiċi minnaħa tal-importuri, pal pereżempju l-użu tal-lingwa uffiċjali li fija jiktbu d-dettalji tal-kontenut u li jużaw lingwa illi tkun faċilment miftema mill-konsumaturi dwar dawk li huma istruzzjonijiet ta' prekawzjoni. Tajjeb ukoll li nsejħu l-manifatturi li jiktbu istruzzjonijiet ċari u li jinftemu u li jkun hemm ta' tal-istandards tal-protezzjoni. Għalhekk u trasparenza u l-effiċenza huma importanti ħafna sabiex ikun hemm protezzjoni massima tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' tamir personali protettiv. Grazzi ngħaddu l-Onorevoli Hanan. Li mhux jagħtawek mela l-Onorevoli Polċak. Grazzi tal għaddejt il-kelma, Sinjura President. Il-protezzjoni personali tmur jitfit fit mal izvilup tekniku u għawek nara opportunitajiet iżda anka riski. Marbuta mal-prinċipji tas-suq intern. Titjib ta' regoli dwar it-tamir personali ser ikollu impatt fuq il-budget ta' entitajiet legali u anka ta' e, fuq individwi illi kunu għaddejjen l-ħidmitu fuq il-post ta' xogħol jien appoġġajt din il-proposta u nifraħ il-relatur tal-bicċa xogħol tajba ħafna li għamlet jina d-deċidejt illi inwizen daqxejn il-vantagġi u l-svantagġi li tkellim dwarhom. U naħseb illi fejn titħol il-protezzjoni personali m'għandniex nitilfu l-opportunitajiet illi ser iġib maħħa din il-proposta l-ġidra minkejja il-ħafna problemi stawn għalla u rridu nżommu standards stretti. Tajjeb naddu għal eh, rapport Stiller f'dwar tamir li juża il-gas. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, President. Ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea jużaw żejt jew injami jew inkella xi sustanzi bioloġiċi biex isaħnu djarhom. Sistemi li jużaw il-gass għadhom dawk li żjed important eh, popolari. U spiss ħafna ċittadini kunu esposti għal dan it-tamir li juża l-gas biex jisaħnu djarhom per eżempju. Jiena nappoġġa l-idea illi eh, insaħħu l-element ta' sigurtà. Tista' ssir ħsara lin-nies mill-użu ta' dan il-gas jekk ma jkunx intużat kif suppost. Allura li jkun hemm li ġustipolati standards uniformi fi 28 stat membru naħseb li hija proposta tajba ħafna. L-Onorevoli Kelly. Grazzi għal darboħra. Bħal eh, fil kasta ta' rapport liħor f'dan ir-rapport ir-relatur Katrin Stiller u koll ħaqqa tifħir tagħna l dan ir-rapport jina kont favur dan il-rapport votajt favur. U importanti għalli xibdel direttiva u jajna e, għissu wahdini li smajna il-Prim-Ministru Olandis jitkellem dwar id-dalodu. Issa dwar il-gas, danna nasar ikun parti importanti ħafna anka kif qed nersqu lejn l-enerġija li tiġġedded, din l-enerġija tista' jkun li taqtaf xi ħinijiet allura il-gas ser ikun parti mill-taħlita ta' enerġija tal-futur. U tamir li juża il-gas għandu jkollu standards għolin ħafna għaliex jista' jkun illi eh, dan jirħi xi xi eh, carbon monoxide fl-arja li jistaw jkunu taħsara. Il-rapport li mis mill-relatur Lopez Isturis White dwar installazzjonijiet funivjari, l-Onorevoli Anderson. Hemm ħafna installazzjonijiet funivjari li jaħdmu madwar l-Ewropa llum, importanti li dawn ikunu siguri u lin-nies tafdom. Dan ir-regolament il-ġdid ser jassigura illi jkun hemm standards aġġornati tal dwar l-kostruzzjoni u l-infrastruttura għal futur tal-installazzjonijiet funivjari. Pala dik li kont fuq uddim ta' din il-proposta għal grupp ta' soċjalistina nilqa' dawn ir-regoli ġdodda u l-fatt li kienu milquha mill-Parlament. Nilqa' wkoll il-xogħol sfiq li sar sabiex eh, nasu għal dan it-titjib u sabiex ankan in eh, faslu affarijiet ċari u li kunem kastigi ċari għal f'kas li kunem ksur tal-liġi. Grazzi l-Onorevoli Mamikins. Grazzi. L-Unjoni Ewropea hija fuq qudiem fl-użu tal-installazzjonijiet funivjarji. Madwar 17,500 installazzjoni qed nitkellmu, ġifieri madwar 60% tal-ammont globali. L-Unjoni Ewropea tipproduċi ħafna minn dawn l-installazzjonijiet ukoll allura ser naraw titjib meta mqabbel mal-sitwazzjoni tal-imoddi, ser jiġu applikati standards ġodda u anka regolamenti tekniċi. U importanti u koll illi ċertu installazzjonijiet illi diġa hemm ma ikkunux eh, ma jħossux l-impatt ta' dan ir-regola ġdida. Grazzi Lonorevoli Kelly. Grazzi għal darboħra pal fil kasta tal-żewġ rapporti preċedenti. Dan ir-rapport jatina opportunità illi nimplementaw il-suq waħdini. Allura jien naturalment votajt favur. Il-bira konta waqt id-dibattitu U kienem ħafna membri illi tkellmu favur il-rapport, u dan mux sorpriza. Forsi din tip ta' leġislazzjoni mhix li set waħda li għandha eh, profil prominenti, iżda żgur illi tajn sabiex iċ-ċittadini Ewropej kunu iżjed siguru għaliex meta napplikaw regoli standards armonizzati dwar l-installazzjoni sigura ta' ehm, installazzjoni tfunivjari, Din hija biċċa xogħol importanti li hija ta' benefiċċju għal pubbliku ġenerali. Na naħseb illi kienet idea tajba wkoll illi ċertu starazzjonijiet funivjarji antiki jitħallew barra minn dan ir-rapport. Allura darboħra biċċa xogħol tajba ħafna minn naħa tar-relatur. Grazzi l-Onorevoli Hannan Muxija Wek, ma mela l għaddu rapport li jmiss dwar il-proċess ta' paċi tal-Kolombja. L-Onorevoli Poxpisil. Grazzi, President, jina votajt favur din il-rizoluzzjoni. Nishtiq nitkellem għalix ħafna drabi aħna nitkellmu dwar il-ksur ta' drittijiet umani madwar id-dinja. Nitkellmu eh, dwar fej kunem konflitti bl-armi jew kalla gwerra ċivili u hekk għandna ċezzjoni pożittiva dotajna riżoluzzjoni li tilqa' proċess ta' paċi fil-Kolombja. Allura kont eh, kontent ħafna nivvota favur din ir-riżoluzzjoni għaliex wara 50 sena ta' gwerra ċivili f'din il, f'dan il-pajjiż fl-Amerika Latina fl-aħħar qed naraw xaqta tama illi dan il-konflitt forsi ser jintem u il-gvern ser eh, jimplementa waqfin il ġliet mal-gruppi armati dan il-ftejim ilu jiġi mħejji erba snin u naħseb u wieħed raġonevoli. Jekk ratifikazzjoni tintemm din is-sena mela fl-aħħar fil-Kolombja se tirenja l-paċi din is-sena. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, President. Il-gwerra ċivili tal-Kolombja hija fost l-itwal konflitti li rajna fl-istorja moderna, rajna mijiet taluf ta' vittmi. Ħafna nies illi kellhom jitbedu mill-familja tagħhom. Jiena iltqajt mal-President tal-Kolombja s-sena l-oħra bħala parti minn eh, delegazzjoni mill-Parlament. Riċentement intlaħaq riżultat tajjeb ħafna il-ħames artiklu fil- l-artiklu ġenerali dwar il vitmi dana kien pass importanti l-qoddim. Kien hemm ħafna diffikultajiet illi kienem mal-partijiet interessani differenti, kienem il-ċile, l-Arġentina, il-Norveġa u il-Vatikan. U tajjeb li aħna wek minnaħat tal-parlament għamilna passi l-qoddim. Mela l-onorevoli Hannan muxija ta' wek, mela l-ura dan il-rapport nal-uħ, naġġornaw is-seduta sal-tlieta. Grazzi.